l agenda Minant sur de magistris, jina s irċevejt zewċ tal-bit għal applikazzjoni tal-immunità eh, għal żewġ proċedimenti u f'żewġ eh, erati italjani. Missur Faski rċevejt talba għall-immunità għal eh, proċess penali mit-Tribunal ta' Vilnius. Umbat hemm talba ta' immunità skont l-artikolu 6.3 ta' regolament dawn ir-talbiet se jiġu se jiġu mibaw tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali illi hija kompetenti kompetenti fuq dan is-suġġett. jina, eh, eh, le, president, mux qed niprofa nitlob regolamenti, ma jina ma fimċ dak li inti għat, qed eh, tismawni, jien fimx dak li inti għat ta' dak kifat fuq isur de magistris. Isur de magistris talab eh, jibbenefika mill-immunità parlamentari, jiena ma fimx so. Għal peress li isur de magistris palissa huwa kontra l-immunità, huwa propju eh, l-iktar bnidem li qed jiġilet kontra l-immunità, jena naħseb li hawn żball eh, forsi traduzzjoni ma kienx tajba, jena nixtieq eh, kjarifika fuq dan li inti għadha kifat. Huwa impossibbli li l-sur de magistris jitlob immunità parlamentari. Yeah, it was uh, such a, it was... Iva, Kienet talba kif jena għat u se tiġi deċiża mm, fil-komitat tana. Passoltu l-artikolu 6.3 Eh, kienem talba biex tiddefendi din l-immunità, kif intkom probabilment kom smajtu. Mela, għajan għaddu għal-punt li jmiss. Il-Parlament, skont l-artikolu 4, tlieta, jilqa żewġ kollegi ġodda u jifakkar illi skont l-artikolu 4-2 ta' regolament sa' jiġi eh, verifikat il-mandat u l-possibilità ta' konflitti l-onorevoli Clave Klenderpast u San Patero se